ħafna li nres dim il-Parlamenti Nazzjonali. Irridu nibdew dan il movement issa hawnhekk. Irridu ninvolvu l-Parlamenti Nazzjonali f'dak li qegħdin inwetqu. Grazzi ħafna lis sur Karas, bekk nikkonkludu id-debattitu, nivvotaw dwar dan il-punt għada u naddu għal punt li mis fuq eh, li eh, li għanna fuq l-agenda, s-sur kummissarju sepp għamana u skont l-agenda għanna sqarija tal-Kummissjoni dwar multi imposti mill-Kummissjoni f'każijiet antitrust. U nisimgħu l-Kummissjoni dwar dan. Je suis parmi vous jour et nuit. <laughs> E, Dejjem pjaċira lija li nkun ma'kom eh, fil-ħodu anki fil għaxija Signora President, u fisem il-ħabib u l-kollega tijaj, il-sur Almunja, illi palissa ijat fil-ikla ta' summit bejn l-Europea u l-Azja jina ijat għawnek biex niddiskuti il-multi dwar kasi ta' antitrust u jiena kutent ħafna qed nagħmel din il prezentazzjoni Il-Kummissjoni kif tafu għandha eh, l-impenn illi tiġġielet u tagħmel eh, pini kontra dawn it-tipi ta' prassi illi jagħmlu eh, jitfgħu żvantaġġ fuq in-negozju u anki fuq iċ-ċittadini fis-suq intern. il seta tagħna hija li aħna nagħtu multi l kumpaniji li partiċipaw dawn it-tipi ta' u ukoll li jfisser li jkollhom pożizzjoni dominanti. u mbagħad aħna nikkalkulaw dawn il-multi u din il-ħaġa ġiet applikata erba' sinilu biss. Aħna nofru eh, tnaqis dawn il-multi għal negozji li koperaw mana biex huma ituna tarif dwar dawn il-femijiet jew dawk il dawk il-negozji li jaħdmu flimkien mal-Kummissjoni. Issa meta narfu l-fatt li Mhux iktar minn 10% ta' dħul annwali globali jista' jitħallas mill-kumpanija djena joja limitu tal-multi li jista' jingħata lill-negozji. Allora, signuri, l-lodda tagħna hija l-multa. Din hija l-lodda ewlenija iżda ma jiskludix dan li fil-ġejjieni ma jneħdux azzjonijiet kontra individwi, stati membri xikultant ukoll jimponu f'dawn it-tipi ta' sanzjonijiet u allura qegħdin inqisu wkoll ramifikazzjonijiet legali wkoll ta' dawn l-iżviluppi. Allura aħna għandna nistennew bażi formali għal għal eh, azzjoni legali umbat batanna artiklu 23 ta' regolament tal-2003, artiklu 23 qed jifassal ukoll qed jippreżenta il-prinċipji għal limiti u jina semmejt it-tħul u anki kif dana kollu se jitwetta. F'numru ta' sistemi legali tal-Ewropa huwa komuni illi ikonna firxa ta' sanzjonijiet disponibbli taħt il-liġi u proċeduri amministrativi biex nikkalkulaw eh, l-aħħar ammont, l-ammont aħħari tal-multi. U dan ukoll jorbot ma l-applikazzjoni ta' eh, regoli ta' kompetitività allura aħna għabbażi ta' dan ma naħossux il-bżonn li nofru leġislazzjoni ġdida biex ikonna u koll eh, din il-ħagġa l-dak li nxaqsam każijiet ta' kompetizjoni. Bat, kasi ħorru jekk għandniex namlu revizjoni tal-linji gwidi għal dak li nxaqsam l-ammont tal-multi. Tinja hija xi ħaġa li tissir fid-dawl tan nef għal ekonomija Ewropea. Huwa stimat illi smat illi 18.000 il ftejmiet illi kenna bejn l-2005 u 2007 waslu għal 8 biljun euro u diversifikazzjoni wkoll u rrit illi 20 sa 30% fil-mija kien il-loli tal-prezz li ħareġ minn dawn it-tip ta' ftejmiet. U allura applikazzjoni rigoruża tal-liġi tal kompetitiva hija xi ħaġa li tista' tgħin biss dan din is-sitwazzjoni. U allura multi biex aħna nippenalizzaw eh, mġiba legali iva huma għoljin ħafna iżda jirreflettu wkoll il-ħsara li tkun saret u l-lob illeċitu illi jisir minn membri f'dawn il-ftehimiet. Irridu deterrenti effettivi sabiex il-kumpaniji ma jkollhomx tentazzjoni li jitlu f'dawn il-tipi ta' ftehimiet u għalhekk ma narawx li hemm bżonn illi nemendaw il-linji gwida tal-2006. Issa l-aħħar eh, mistoqsija. Jekk ikunx hemm tnaqqis tal-multi fi żmien ta' kriżi, żommu f'moħħ tagħkom illi aħna qegħdin narblu is-saħħa finanzjarja tal-kumpaniji li jgħidu li ma jistgħux iħallsu u għal ħafna minnhom aħna rajna li ħadna azzjoni sinifikattiva aħna riċentement kellna każ dwar il-bathroom eh, fittings, eh, l affert nsibu kmar tal-banjo u fejn aħna rajna u kol dat tip ta' eh, oli fil-prezzijiet. Mux fl-interess tagħna li aħna neskludu pajjiżi kumpanija nsim il-miswiq, għal kontrarju regoli ta' kompetitività jiġu applikati biex dak li jkun ikun jista' jitħol fis-suq biex bekk u ma jkunu jistgħu jippratikaw l-attivitajiet tagħhom skont ir-regoli. Grazzi. Nisimgħu issa l-Sur Lene, fisem il-gruppi. Grazzi ħafna President, Kummissarju. L-ewwel net nirringrazzja lill kummissjoni għal flessibilità illi urriet is-Sur Barnier diġà qal illi f'ċerti joqsma fil-kostruzzjoni pereżempju kien hemm problemi minħabba ċiklu ekonomiku u huma jħossu li din tiġi riflessa wkoll minn tal-inqas fil-limiti illi ġew stabiliti. U allura naħseb illi Iva, kien hemm reazzjoni xirqa mill-Kummissjoni meta aħna naraw is-sitwazzjoni ekonomika speċifika li ċerti negozji sibruħu fihom. Iżda li minn din il-flessibilità li aħna nilqgħu, eh, xorta waħda aħna eh, irridu wkoll insaqsu l-mistoqsija. Jekk dawn il-multi hijiex xi ħaġa li wieħed jaħdem taħt ta' dritta għaliex jien għandi għandi tħassib legali tiegħi. Ir-regolament tal-2003 isu qed juri illi il-Kummissjoni tant għandha seta illi mbagħad li batanx insibu mbagħad elementi flat legali, allura id-deċiżjoni wara l-azzjoni ma tkunx neċessarjament xi ħaġa li tkun sottomessa l leġizlazzjoni għaliex hemm aspetti oħra li jistgħu jiġu applikati. Il-qorti tal-Level Stanza qalet illi Għanti ma għalliċ li hemm problemi bil-mod kif jiġu fissati dawn il-multi, għallura, irdu naraw xe jiġri bis-sistema l-ġdida se nitlu wkoll fil-Konvenzjoni ta' Drittijiet Umani u l-Konvenzjoni wkoll se tiġi vinkolanti minħabba Trattat ta' Lisbona se titħol fis seħra xajn bidel. Allora din nirriflettu fuq dana kollu nil fatt li l-Kummissjoni bdiet taħseb dwar dawn l-aspetti, il-kriterji u forum oħra ta' sanzjonijiet. Allura jeħtieġ li nħarsu lejn dak li għandna Eh, fil-regolament 2003 imbidlu jekk hemm bżonn u kol naraw mill-qrib ukoll il-pini li jridu jiġu fasla biex bekk naraw illi innu qasijiet li ħafna esperti qegħdin jgħidu li jeżistu skont istat ta' dritt neħilsu minnhom kif suppost. Grazzi l sur Lena. Issa nisimgħu s sur Sanchez Presedo għandu żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjora President, Kummissarju, il-kwistjoni ta' multi hija ta' sew importanti kwistjoni ta' kif aħna nagħmlu reazzjoni għal eh, prassi li ma jimxux skont il-kompetizzjoni huwa ukoll eh, din hija ukoll eh, irnoqdu attenti biex bekk ma jkunx hemm inċentiva biex wieħed jikser il-liġi. Irridu b'xi mod naqtaw qalb il-min irid jidħol f'dawn it-tip ta' ftemijiet u biex bekk ikun hemm deterrenti għal kulħadd fin-negozju. Għal dawk li ovvjament jaħsbu li jistgħu jitlu għal dawn l-imġiba jridu jkunu jafu li ovvjament għandna messaġġ ċar kontrihom dan il-qasam. Issa kummissjoni wkoll għandha ħafna diskrezzjoni biex determina u tiddeċidi dwar dawn il-multi. Iżda din hija għandna ovvjament għandna regoli hemm il-garanziji u anki wkoll hemm il-garanziji ġudizzjarji u il-regolament tal-2003 linji gwida u anki l-komunikazzjoni tal-Kommissjoni dwar il-programm Mercy tal-2006 u għafas li jider li jaħdem u għat jaħdem iżda hija sistema li tista' tiġi tajba l-esperjenza u rakkomandazzjoni tal-esperti kif ukoll tħassib leġittimu minn ċerti apparaturi eh, finanzjarju sessjonijiet ovvjament ukoll iġeluna nittrattaw il-kwistjoni. Ovvjament nistgħu ntejbu trasparenza u rridu nqisu wkoll l-impatt fuq l-SMEs, fuq l-impigi u anki s-sostenibilità tal-negozji, tal flessibilità fuq livell tal-multi u anki ukoll kif dawn jitħallsu Umbat irridu naraw is-sistemi ta' stati membri dan ukoll jista' jiġi mejju minn strumenti oħrajn skont il-każ. Pereżempju naraw x'inhuma ir responsabilti tal-individwu tweġibiet eh, biex ovvjament eh, ukoll koll eh, ma jkonnix dawn it-tipi ta' ftemijiet illegali biex bekk ukoll koll sitwazzjoni fejn jista' jkun hemm każijiet privati li jidru qudiem jitresqu l-qorti. Ovvjament dawn huma fert li rridu nqisu wkoll b'mod pożittiv mingħajr ma niddubitaw liġi kontra il-kompetitiva lejali. Grazzi ħafna is-Sinjura Intifeld. I uh, subscribe to much... Grazzi ħafna jiena naqbel ma ħafna minn dak li aħna smajna mill kelliema ta' qabli. U jina nilqa u koll l-istqarrija u koll tal-komissarju meta nisma. Sewa għallura net nisma u koll illi il-komissjoni l-esta illi tisma talba tal-parlament li kienet inkluża fi rapport tas sena l-oħra dwar politika tal-kompetizjoni biex bekk ikonna ehm, tulkit odot aktar sofistikati meta niġu għal dawn il-linji ta' politika tal-antitrust. Ifukajna ħafna fuq il-multi. Iżda noqdu tenti li dan ma jinbidilx umbat eh, f'dibattitu ideoloġiku. Hawnhekk qed nitkellmu dwar li konna odot li jkunu ta' deterrent għal prassi kontra kompetitività għaliex kif inti għamilt sewa li notajt il-sara hija l-ekonomija tagħna u anke għall-konsumaturi għaliex huma dawn huma dan din ħsara konsiderevoli. U hawnhekk ikolli ngħid illi il-multi għandhom ikunu raġonevoli iżda Jekk il-kumpaniji qegħdin e, imbagħad inkwetati u man kwetati dwar il-multi, jumbat ovvjament daw ma jistgħux imbagħad jiffurmaw il-kartels. Irt ikun hemm ovvjament e, irnoqgħod attenti li huma ma jkollux quddiem wad multi eċċessivi. Aħna se oħra tlabna għal proposti mill-Kummissjoni biex ikun hemm strumenti aktar sofistikati u tlabnikom tres u proposti li jkopru kwistjonijiet bħal responsabilità individwali bħal inti semmejt u kol trasparenza u kol u responsabilità proċeduri li jtu ma jtux ħafna żmien mekkanizmi biex nizguraw illi kon operazzjoni effettiva ta' applikazzjonijiet u anki u kol dawn il-konformità eh, korporattiva u l-standards u xtaqt nkunna fuq kol jekk il-Kummissjoni se tressa proposti ta' dan it-tip. Aħna nafu, din hija sitwazzjoni komplikata, qed naraw il-kompetenzi nazzjonali, kompetenzi tal-Unjoni Ewropea għandna għan waħda għan waħdin hawnhekk biex issuq suq kif suppost. Grazzi. Grazzi Sinjora Anvelt. Is-Sur Gozes għal żewġ minuti. Grazzi President, Komissarju, jiena niftakar xi ftit snin ilu għajjim ta' din il-kwestjoni għal kummissarju li kien responsabli għal kompetizjoni f'dak iż-żmien. Jiena għat li hemm bżonn nevalwaw il-valur lejn il-konsumaturi tal-multi li nimponu. U l-kummissarju għal li kien irkupra tant miljuni fil-multi dak, dak li suppost għal, pero ma kien għal li ma kienx jaf kem eh, kien irkupra. Eh, però l-kwistjoni tal-multa tirigwarda il ton ta' grupp jista' jkun il li wieħed ikollu kumpanija zaħira fil-grupp u tkun ħaġa stramba li wieħed ma jħux nota tal- eh, kobor tal-entitajiet differenti. ħafna drabi aħna għadna li prevenzjoni aħjar mill-kura u hija aktar effettiva. Rridu nistaqsu jekk dawn il-multi ħafna drabi li huma ħafna signifikativi illi jagħmlu titoli fil-gazzetti hekk għandhomx effett. U flok ma nitkellmu fuq iċ-ċifra. Eh, rridu nitkellmu fuq kemm il-darba rridu niverifikawa. Eh, forsi tkun iktar effettiva di fi Franza per eżempju jista' jkun hemm eh, sentenzi tal-orti li jistaw jiġu eh, meħuda li wieħed jista' ikollu bżonn erba' mit-sena biex iħallasom. Eh, irridu niftakru anki fil-kwestjoni tal-krizi ekonomika li għedin fija. Eh, sanzjoni iva hija ġustifikata, ma sanzjoni proporzjonata. U għalek aħna għedin nistaqsu jekk il-Kummissjoni għandix e, f'moħħa tbiddel ir-regoli u inti diġà tinna le u din hija ħasra. Issa sur Skinner għal żewġ minuti. Ma nafx li mumma l-kumpanija jridu erba' sena biex iħalsu l-multi, ma din ħaġa drakonjana. E, bla dubju inti mentix f'pożizzjoni li il-politika tamela fuq zewġ sajn. E, Kiku xtaqt nistaqsi li s-sur Almunja fuq il-kwestjoni li kemmu fuq lejla. E, Mandi zewġ punti. Il-Komissjoni tagħmel evalwazzjoni tal-impatt għal linji gwida u s-servizzi ta' sur Almunja diġa għalu illi dan jistaw jamluħ. E, e, it-tini punt huwa li smajna lejla illi l-attenzjoni kollha qiegħda fuq il-multi u dawn huma imposti fuq il-kumpaniji li jiksru il-kondizjoni tal-kompetizzjoni jista' jkun hemm graduazzjoni ta' dawn il-multi, però mm, xorta qegħdin tagħmluhom dawn fuq il-kwestjoni ta' price fixing ħafna drabi Eh, intraprizi żgħar jistgħu jiġu affettwati mill-konsegwenzi eh, ta' kumpaniji ikbar minnhom illi mm, wetqu dan din l-imġiba. Il-Kummissjoni x'taħseb fuq l-impatt soċjali jew fuq li tadotta approċċ differenti. Fir-Renju Unit, per eżempju, id-diretturi jistgħu jiġu skwalifikati flok ma jkollhom multi. Eh, eh Eh, forsi din il-filosofija hija aktar intelligenti, forsi nistaw eh, nisselfu din l-idea bħala modell. Eh, hemm eżempji oħrajn kif smajna minn pajjiżi oħrajn fejn eh, nistaw namlu l-istess ħaġa. Jekk aħna nekupjaw l-intelligenza ta' dawn il-soluzzjonijiet, forsi nkunu qegħdin nirsolvu l-kwistjonijiet għal dawn il-kumpaniji li qegħdin isopru imħabba l-imġiba ħażina tal-diretturi ta' kumpaniji ħafna akbar. Es... Signora Skin, Stiller, grazzi Signora Presidentina, nil dak li għal kollegi l-lejla. Aħna fuq il-kwestjoni ta' multi u antitrust e, kienet kolla biex niksru l-kartell u biex namlu pratikanti, dak li għamlu pratikanti kompetitiva. Il-mistoqsija li għandi jena għal-kommissjoni kif għallu gozez u Kx nistaw namlu aħjar biex namlu iktar prevenzjoni. Jo, nistaw nħarsu li l-aħjar prassi kif għalli sur Skinner kif jamlu f stati membri oħrajn Eh, kellu idejat interessanti ħafna u anki fuq il-time scale ta' dawn il-proposta. Grazzi, komissarju. Issa għanna Sur Kelly. L-artikolu 21, 22 u 102 jitkellmu fuq din il-kwestjoni tal-price fixing, eccetera Ma spess eh, eh, hija ħaġa diffiċli li wieħed ittejjeb il-liġi li teżistiġa. Eh, kien hemm il-prezzijiet pereżempju tal-fabriki tal-karozzi niżlu anke jekk minn minkejja l fat li eh, kienem hemm space oħra li tella u ħafna drabi mhumiex kartelli daw. Eh, irridu nħarsu lejn eh, xejriet li jiġu fissati fuq periodi twal u anki il-pini li qed jiġu applikaw. Issur sur Skinner il punt interessanti ħafna meta għal li għandhom ikunu diretturi li ħarsu Eh, bla dubju hemm ħafna xogħol xisir biex eh, insibu triq tajba, grazzi. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għall-Kummissarju. Grazzi, President. Jiena smajt eh, l-argumenti kollha u ħadd nota u ninforma lil Sur Almunja mm, bidden fuq dettalji illi għal li memx raġuni biex eh, noħorġu b'leġislazzjoni ġdida fuq il-multi għax il-regolament numru 1 tal-2003 hija ma diċ tintuża l-lum fuq il-guidelines il-Kummissjoni ħati monitorizza li jiġu applikati u ħana nopponu l- Eh, u dak li għattu intkom il-lejla, dak li għal istur Gozeġ, istur Skinner se jkun utli ħafna, kifu ukoll oħrajn, istur Lene, aħna maħniex li maħniex kontra li jkun flessibilità f'dawn il-guidelines. Eh, meta wieħed is-sitwazzjoni ekonomika li eh, nafu li għal diffiċli, sur Almunio ma jaħsibx li hemm bżonn nagħmlu reviżjoni tal-guidelines huwa sodisfatt li dawn għed jahdmu sow u kienu flessibli anki fil-kriżi biex wieħed iqis anki situazzjoni diffiċli ta' ċerti setturi u ċerti kumpaniji li semmejtu. Il-guidelines fuq meta għanda tiġi fissata multa eh, huma vinkolanti għal kummissjoni għal stant il kommissjoni ma tistax tinjorom minna ġustifikazzjoni għax eh, inkella l-qorti ehm, kundanana. Barra mill-multi rridu naraw kif jista' jkun possibbli li nintegraw sanzjonijiet alternativi fil-qafas legali jekk jeżistu fl-istati membri forsi jintużaw eh, f'minoranza ta' każi u l-multi tibqa' l-odda l-iktar importanti. Em, L-għonet il-multi ma nix nitkelmu fu eh, problemi eh, minna ħal ohra l-fat li diretturi jistaw jiġu sanzjonati individualment li eh, fil-fat mux etna għas responsabilità tal-kumpanija aħna niprovaw naraw din il-liġi fuq il-każijiet eh, antitrust, eh, niprovaw li tiġi applikata b'mod uniformi biex bekk ikun hemm kondizzjoni tindaqs għal kulħadd. Aħna għandna sistema amministrativa biex niżguraw li regoli tal-kompetizzjoni jiġu applikati b'mod ugwali għal kulħadd. Hemm vantaġġi għandna wkoll ġurisprudenza minn qorti li tikkorrobora din is-sistema. Għal-daqstant imżon li kona trasparenza, kien hemm insemmija din, u naturalment se nitkellmu fuq għadi anki meta nitkellmu fuq supervizjoni, nistaw intejbu situazzjoni, però għanna flessibilità fil-guidelines li semmejna, u nista najt ukoll li di introduċejna l-approċ tal-aħjar prassi. Fl-aħħar, fuq il-programmi u strumenti li ktar sofistikati li semma Sur Styler, Il-Signora Styler semmejt dan il-punt. Dinja fil-qafas tal-programmi ta' compliance. Dawn ma' żviluppi ġodda ħna nħossu illi l-kumpanniji dan il-programm joħduh bis-serjetà, il-programm ta' compliance, għax nistgħu nagħmlu prevenzjoni hawnhekk. U veru sur gozess li l-prevenzjoni hija iktar effettiva mill-kura jew mill-multi. Sur kelli tkellem ukoll fuq il- kumpaniji li għedin taħt pressjoni għedin ibatu eh, mħabba il-pini li ġew imposti u konsegwenzi soċjali li jistaw jiġu minn dawn il-multi. U bla dubju meta niġu għal SMEs aħna niprovaw nikkonsidraw kif hemm miktub fil-white paper li rridu nħarsu lejn kawzi ta' ħsara u naraw kemm dawn jistgħu jkunu iktar effiċenti U għal din raġuni il kommissjoni se nidi eh, konsultazzjoni pubblika fuq din il-parti. Grazzi komissarju, Bek, Kommissarju Bek u dan il dibattitu issa nistgħu naddu għal punt li jmiss fuq l agenda il huma diskorsi ta' minuta.